Mela f'dak il-każ il-minuti nistgħu napprovawhom. U bekk inkomplu bil-rapport tas Sur Sala Franka dwar ir-rappreżentant speċjali għad-drittijiet tal-bniedem. Nad il kelma lis sur Sala Franka erba' minuti. Signora President, rappresentant Oli, Sinjuri, minkejja il-krizi attwali, rridu nżommu f'moħħna illi il-proġett tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea huwa bbażat fuq il-valuri, is-slim, ir-rekonċiljazzjoni kif ukoll ir-rispett għad drittijiet umani li nsibuhom fid-DNA tal-Unjoni Ewropea. Iżda mhux biss fid-DNA tagħha tal-Unjoni, iżda wkoll fit-Trattat tal-Lisbona u l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Issa fl-istituzzjonijiet naraw illi fostom il-Parlament huwa l-aktar illi huwa impenja ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem u għanna impenn sħiħ permezz tal-din il-karta li ma titrattax biss b'reġun, kontinent, pajjiż, iżda irrid ikonna karattru, karattru aktar globali. Bekk aħna ħtarna viċi president biex jissegwi situazzjonijiet ta' drittijiet umani hemm is-sottokumitat ta' drittijiet umani bħala parti mill-Kumitat ta' Affarijiet Barranin u għandna wkoll grupp ġdid ta' xogħol għad-demokrazija u anke għall-osservazzjoni. U fuq kull aġenda ta' xogħol tal-Parlament insibu kapitlu fuq ix-xogħol li seħ fil-difiża għad-drittijiet umani naraw illi il-Parlament Ewropew dejjem ġilet għal dawn id-drittijiet u għanna l premju Sakarov, premju illi normalment natu għal persuni illi jaħdmu fuq il-paċi u jaraw kif jistaw dejjem ikatru u jaraw li l-ħajja ta' kulħadd tkun aktar waħda ta' slim. U allura bekk qegħdin nippreżentaw dan ir-rapport illi jitratta il-ħatra ta' rappreżentant speċjali għall-Unjoni Ewropea għad-drittijiet umani u jiena grata xoll xogħol li seħ fil-grupp politiku tiegħu f'dan is-suġġett fil-passat u anki l-appoġġ li kelli mill-gruppi politiċi l-oħra. Sinjura rappresentant Oli, hawnhekk irridu nifokaw fuq il-mandat ta' dan ir-rappreżentant speċjali għall-Unjoni Ewropea. Din il-persuna trid taħdem biex intejbu drittijiet umani u l-stat ta' dritt l-osservazzjoni tal-liġi internazzjonali biex bekk ikun hemm it-tneħħija tal-pina tal-mewt. il-ġlida kontra t-tortura u impunità u t-tifiża tad drittijiet tal-nisa tal-tfal u tal-minoranzi il-paċi u sigurtà u li ma naċċettawx kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni din. Il-rappresentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għandu jikkollabora direttament ma dan il-Parlament u ma organizzazzjoni internazjonali biex ikun jista' jaġexxi biex ikun viżibbli, ikun flessibbli u jkun koerenti ma dak li għamet referenza għalih qabel. Għandu jkun persuna li kolla ħafna esperjenza, kapacità li ġiet stajna rajnija u Ma marufu internazzjonalment internazzjonalment u kol fil-trittit tal Dan Tal-parlament mux qed jipprova jieħu l-kapacità ta' deċiżjoni dak li huwa l-għata tal-persona. Den hija ħaġa li r-rappreżentant oli għandu dritt li jagħmel, imma jien nixtieq nisħaq kemm huwa importanti kemm hija importanti nil-kariga u li fuq il-bazi tal-fiduċja u l-mandat li r-rizoluzzjoni tal-Parlament ħaj approva, nispera li inti tażel persona tajba li ħajkollu vizibilta kbira bid divisa ta' din il-kawża u kif għattilkom dal-Parlament huwa impenn li aħna mm, għandna nħossu li huwa importanti ħafna. Grazzi ħafna, Signor President. Maintenant à vous, Madame la Haute Représentante. Merci, Madame. Rappresentante Oleg, Grazzi, Signora. L-ewwel nett naqbel ma' Sur Salafranca. Iva, dan huwa punt li għad fid-DNA tagħna u jiena nieħu pjaċir li nitkellmu għal darboħra hawnhekk eh, dwar dan is-suġġett tad-drittijiet umani. Kif tafu dan huwa fost il-prioritajiet ewlenin tiegħi u jiena wkoll nieħu pjaċir bil-opportunità li nkomplu diskussjonijiet tagħna. Nirringrazzja wkoll personalment is-Sur Sala għax-xogħol li jagħmel għar-rapport tiegħu. Ir-rakkomandazzjoni li għandna qudiem din il-Kamra llum huwa kontribut għat ħejjiet għal ħatra ta' rappreżentant speċjali dwar drittijiet umani. Aħna u koll inrodu ħajr il-Parlament Ewropew tal-li edin jaħdmu għal din l-ideja. Sam il-rapport li kellhom fl-2010 u issa wasanna punt fejn naraw illi għanna konsensus u koll madwar il-spektrum politiku. Nirjina nifraħ il-Sur Salim Franka tal-li wassal għal votazzjoni sekk maġġoranza qawwija fil-Komitat Afet. U dan huwa riżultat ta' ħafna konsultazzjonijiet u fl-aħħar xhur is-servizzi tiegħu koll kienu qegħdin jagħmlu canvassing għal femi għajnuniet għawnek fost il-servizzi tal-Kommissjoni u kif ukoll mill-NGOs. Dan kollu ensa sabiex niżguraw illi l-ħsieb ta' din il-Kamra jiġi fl-rifless u koll fil-abbozz tal-mandat li jina prezentajt il-Kunsil. Il-mandat se jkun wiesa kif ukoll flessibbli. Jiena nixti li rappreżentant speċjali jaħdem flimkien miegħi sabiex ikollna prioritajiet ċari niżviluppaw it-temi li s-sur sala franka b'tant reqqa ressa hawnhekk it-tneħija tal-pina tal-mewt, niġġieldu l-użu tat-tortura, drittijiet tan-nisa, id-drittijiet tat-tfal. Sabiex niżguraw illi nkunu nistgħu nagħmlu hekk fil-kuntest ta' ħidma Eh, mill-qrib mal-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll ovvjament naħdmu mill-qrib mal-Servizz Ewropew għal azzjoni Esterna. Il-mandat se jkun it-twal, sentejn minn flok sena. Dan huwa dinja l-ewwel darba l-Unjoni Ewropea se tkun qed taħtar speċjalista ta' dan it-tip fuq suġġett tant importanti u għalhekk il-mandat għandu jkun biżejjed twil sabiex iwassal e, għal ħidma sħiħa fuq kwistjonijiet li huma kwistjonijiet fuq medda ta' żmien twil. Dan ir-rappreżentant speċjali se jkollu biżejjed esperjenza u professjonalità u qed infittex xi ħadd illi wkoll għandu esperjenza soda, esperjenza fid-drittijiet umani kif ukoll fema sħiħa tal-politika tal-Unjoni Ewropea L-istati membri u kol u għoddimna diversi kandidati tajbin ħafna u jiena sen naħtar xaħat mal-ar jista' jistajkun. Pero xtaqna mela ċara illi rappresentant speċjali se jkun interlokutur importanti ħafna ma dan il-parlament għandkom l-impens hint ħieħ tiegħi illi din il-persuna se tkun tista tarraf regolarment il-parlament biex bekk naraw xikuna qed issar fuq arranġamenti li jkunu stabiliti. U se jkun hemm ukoll valur miżjud għax-xogħol tagħna u dan jfisser li mmexxu konsultazzjonijiet u dialogi tagħna fejn huwa ovvju li rappreżentant speċjali għandu jkun interlokutur naturali għall sibija tagħna. Il-diplomazija pubblika hija essenzjali biex bekk inkunu aktar viżibbli biex nippromovu drittijiet umani madwar il-politika esterna tal tal-Unjoni Ewropea. Iżda jiena se nibqa involuta iżda fil-ġejjieni b'aktar appoġġ ta' esperti eh, li se jaħdmu miegħi u mal-esperti tiegħi f'Brussell u illum dawn fost għanna persuni fostom li huma preżenti għaw illum u għet u xogħol eċċellenti dawn l-aħħar snin. Ukoll ir reprezentant speċjali huwa parti mill-pakkett USA għaliex irridu nadottaw ukoll il-qafa strateġiku u l-pjantazzjoni għal demokrazija u drittijiet umani. It-tejjiet saru kol bil-appoġġ tal-membri tal-Parlament u aħna involvejna din il-Kamra, l-Parlament eh, f'dan ix-xogħol u qabel il-bidu tad-dibattitu eh, il-Segretarju Ġener Deputat tiegħi tkellem ma' rappreżentant tal-Parlament taħt il-Presidenza tas-Sur Slogbila. Jina nittama li kuntatti bħal dawn jitkomplew u jkunu xi ħaġa li jsiru eh, ta' sikwiet fil-ġejjeni biex bekk ikun approċċ aktar komprensiv għad-demokrazija u drittijiet umani. Dejjem kienet l-intenzjoni tiegħi li l-proċess ikun inklusiv biex bekk ikun hemm opportunità għal partijiet kollha interessati sabiex jagħtu kontribut biex niddefinixxu l-prijoritajiet tagħna tal-ġejjeni, Sinjura President nerġa' nirringrazzja lis-sur Salafranca għar-rapport tiegħu. Grazzi ħafna, Sinjura Rappresentantoli, sa fisem il-gruppi għanna il sur preda l-minuta u nofs. Grazzi ħafna. Il-trattat huwa ċar il-trittijiet tal-bniedem jirrappreżentaw valuri li fuqhom aħna nibbażaw il-politika tagħna u anki r-relazzjoni tagħna ma' pajjiżi terzi Jiena niftakar illi Sinjura Ashton bdiet il-mandat tagħha billi tistqar illi drittijiet umani se jkunu aspett ewlieni tal-politika esterna tagħha. L-azzjonijiet li bihom l-Unjoni Ewropea tippromuovi drittijiet umani mhumiex armonizzanti u din kienet ukoll xi ħaġa li ġiet ikkritikata Il-ħatra ta' rappresentant speċjali għal drittijiet umani ifisser illi aħna nixtiequ nkatru l-koerenza tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Nixtiequ nilqaw tal-inizjattiva minnaħa l-oħra. Jekk aħna naraw il-drittijiet umani bħala qasam speċjali, Jekk aħna nqisu dan il-punt biss fid-dialogi speċjali u mhux id-dialogi li jkollna mal-mexxejja eh, madwar id-dinja, jiena ma naħsibx li se nilħu l-għanijiet tagħna. Ukoll ir-rebija tal-Arab tal-Arbija wkoll turina illi issa mexxin f'direzzjoni ġdida u kulħadd jixtieq illi id-drittijiet individwali jiġu rispettati. Nemmen illi din il-persuna, ir-rappreżentant speċjali, trid twettaq l-attività l-attivitajiet tagħha sabiex ikun ta' benefiċċju għall-Unjoni Ewropea. Nemmen ukoll li l-pajjiżi għandhom ukoll jiggwidaw l-azzjonijiet tagħhom skont it-trattati. Grazzi. Grazzi l sur Preda. Minix qed nara s-sur Hawet illi kellu jitkellem fisem is-soċjalisti, forsi jitkellem aktar il-qoddim jekk jerġa' jingħaqad magħna. Nisimgħu lis sur Donskis għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Signora Rappresentant il-ħatra ta' dan il-Rappresentant ta' Drittijiet Umani kienen għan strateġiku għal-Parlament u għalek aħna ħafna ħadna pjaċir illi dal-waqt se jkun għal-ħatra u bekk nkun nistgħu nitkellmu din il-persuna. Aħna nittamaw li tali pożizzjoni tiżgura illi drittijiet umani ikunu aktar involuti fl-azzjoni esterna biex nikkonsolidaw il-kredibilità tagħna f'dan il-qasam il-persuna u kol tissib posta fil-fost l-istituzzjonijiet u anki naraw li hemm diversi punti taħt is-suġġett tal trittiet umani u allura l-persuna trid taħdem ġmiela hemm il-każ ta' Tibet nittama li il-każ ta' Tibet ukoll ikun fost il-prioritajiet li jiġu trattati. Nisħa kol li situazzjoni ta' drittijiet umani fit Tibet tixir il aktar attenzjoni il-ħelsin ta' twemmin huwa punt illi il-grupp tiegħi jemmen bisħieħ u għalhekk nittamaw li nagħtu każ ukoll batijiet ta' dawn il-persuni illi qegħdin tant ibatu minħabba l-awtoritajiet Qegħdin ukoll naraw li hemm aktar repressjoni u forsi l konna ikonna nikkonsidraw ukoll il-ħatra dwar rappresentant speċjali fuq it-Tibet. Mill-perspettiva tal-istituzzjoni din il-persuna ovvjament se tkun parti mir-reviżjoni għal idea għaddejja dwar istrateġija ta' drittijiet umani fejn qegħdin ukoll immexxu rrieda politika tagħna biex ikonna aktar kooperazzjoni biex inkunu aktar effettivi fuq il-pjattaforma globali. L-MEPs minn diversi gruppi politiċi jixtiequ jaħdmu flimkien għal xi tip ta' dokument interistituzzjonali li tkun tkun stqarrija ambizzjuża palma għandna l-konsensus dwar l-iżvilupp li fassal il-qafas ta' prinċipji komuni fejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha wkoll qegħdin jiżviluppaw il-politika tagħhom. Iridu wkoll naħdmu għal konsensus Ewropew dwar drittijiet umani biex bekk ikonna viżjoni komuni dwar il-promozzjoni ta' drittijiet umani madwar id-dinja biex bekk ikonna passi konkreti għal kif aħna niksbu l-anijiet tagħna aħna nkunu effettivi biss jekk naħdmu ħieħ u għalhekk nieħu pjaċir naħdem mal istituzzjonijiet eh, differenti dwar dan il-punt fil-qoddim. Grazzi Sur Donskis. Is-Sur Tavares għandu minuta u nofs. Grazzi, Signora President, Signora Oli, il-Parlament Ewropew għal xi żmien dejjem eh, ġilet għal dan ir-rwol ta' rappreżentant speċjali għad drittijiet umani għall unjoni Ewropea. Issa jidher illi sa fl-aħħar eh, wasalna għal tmim din il-ekkim sejħa maratona li kellna u allura meta jkollna dan ir-rwol nittamaw li kollox jimxi kif suppost. Il-ħatra ta' persuna adattata għal dan l-irwol għal bidu ta' rwol ġdid ukoll kif għal is-sur franka wara kollox dan huwa rwol li il-persuna se taħdem bil-qrib mal-Parlament u allura importanti li niskuraw illi l-rwol ma joħloqx ghetto għal drittijiet umani, iżda minflok ikonna espressjoni ta' drittijiet umani fil-politika kollha, politika tal-kummerċ, f'temiet bilaterali u mekkaniżmi oħra tal-Unjoni Ewropea. U allura dawn huma punti importanti naqbel ma dak li ntqal iżda xtaqt niffoka fuq xi punti li ma naqbilx magħhom ma nifhimx għalfejn ir-rappreżentant speċjali bħala rwol ma jinkludix obbligazzjoni stretta li tirrispondi għal parlament nixtieq tweġiba iva jew le jekk hux dan inkluż jew le għaliex l-rwol irrit ikun tali illi wieħed jagħti rende kont lill parlament Aħna nixtiequ li l-rappreżentant speċjali jkun hawnhekk biex niddibattu kwistjonijiet urġenti u l-mistoqsija tal-aħħar. Irrid ikonna grupp ta' kuntatt, grupp ta' ħidma għad drittijiet umani li jibda jaħdem minnu fih dan il-grupp jista' wkoll ikollu l-istess eh, pożizzjoni jiena nieħu pjaċir nisma' il-kelim jitlef il-mikrofonu, grazzi sur Tevarex, issa sur Hawit, illi għadu kif wasal fosna. Sur Hawit, jek joġbok. Skużawni, President, anke li rappresentant Oli għalix eh, ma stajċ nkun hawnhekk qabel. Iżda jiena tassew eh, nilqa l-azzjonijiet taħħa biex taħtar rappreżentant speċjali għad-drittijiet umani kif qalet illum u okkażjonijiet oħra. Dan huwa l-ewwel rappreżentant speċjali eh, li huwa dedikat għal din it-tematika. U allura meta ngħidu li aħna qegħdin nittrattaw b'mod serju drittijiet umani bħala projetà aħna naraw li din traduzzjoni konkreta għal biex nagħmlu dak li qegħdin ngħidu. Għanna tisħiħ u kol għal drittijiet umani meta niparagonaw xol tal-rappresentant eh, u li, kena qabel din huwa rappreżentant illi se jitratta fisem il-rappreżentant oli mal-Kunsill, mal-Kummissjoni u jina ċerti li konna arranġamenti adegwati mal-Parlament innifsu. Intenni l-lum fid-dibattitu dak li għanna fil-rezoluzzjoni u fid-dibattiti ta' qabel nixtieq illi dan ikun rappresentanza ta' livell oli ħafna viżibbli tal-Unjoni Ewropea u tal-rappresentant oli li jkun jista ma' pajjiżi terzi u fil-Kunsil ta' Drittijiet Umani u anki għal diskussjonijiet fil-qorti kriminali internazzjonali li jkun attur ewlieni għall ewropa Dan huwa punt importanti ħafna biex bekk ikun aktar saħħa biex aħna wkoll nimmiraw għal drittijiet umani xi ħaġa li importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u bekk nkunu nistaw u kol naħdmu ehm, bħal kontraparti li għanna fl-Istati Uniti. U kifet u kol qabel il-rappresentant Oli, nishtiq li din il-persuna mux biss din tkun ħatra politika, etta din tkun persuna illi l esperjenza vasta fuq il-liġi ta' drittijiet umani, ma naħsibx illi għanna n-intervjenu pala parlament fil-lazla tal-kandidati dan u għafidejn rappresentant Oli iżda nixtieq li konna xaħat illi tassew ikollu rekord qawwi ħafna fix-xogħol ta' drittijiet umani kwalifiċi għoljin ħafna f'dan il-qasam li din persuna tinħatar għal dan l-irwol. Biex bek din tkun l-aqwa priorità. Grazie ħafna, jiena naħseb li hemm blue card għalik Miss Sur Dartmouth. Inti Taċċetta, Sur Hawit, Iva, Sur Dartmouth. Iva, mela, ma trix li inti favuri il-ħatrit politiċi tista' tajt li il-ħatra ta' rappresentant u li kienet ħatra politika jew le. Sir Hawit. Honorable. Iva, il-membru onorevoli Kiku tkellem semma Eh, id-diskorsi għaj kien jar li jena eh, kont kontra imma għatma jisma d-diskors. diskorsi jiġifieri ġifiri ħaġa normali grazzi ħafna sur ħawret iva sur bilen għal minuta u 30 sekonda grazzi ħafna grazzi President li nipromuovu drittijiet tal-bnidem ħidma li ħadna responsabilta' għalija meta aħna ħadna ir-wol tal-MEPs ta' spess aħna nabtu wiċna ma' ħafna każijiet ta' diskriminazzjoni u ksur ta' drittijiet tal-bniedem huwa importanti speċjalment meta nitkellmu dwar il-ġirien tagħna. Xi kultant dawn ukoll jippruvaw jisiru membri tal-Unjoni Ewropea jew jixtiequ. Jiena naħseb li rridu naċertaw li jkun hemm il-libertajiet politiċi u ċivili f'dawk il-pajjiżi li jixtiequ jisiru membri. Kas, per eżempju, minnom il-Belarusju, eh, reġim eh, li eh, jixtieq jieħu l-gvern u hemm qed nara wkoll hemm ħafna ksur tal-istandards internazzjonali ta' spiss eh, din il-ħaġa nistgħu ngħidu li seħet fil-passat imma anka gvernijiet li huma letti b'mod demokratiku jabbużaw il-setat tagħhom jiena naħseb li jrid ikun hemm azzjoni meħtieġa sabiex ikun hemm standards politiċi f'dawk il-pajjiżi li għandhom interess fl-Unjoni Ewropea. Dina ħidma importanti ħafna l-diplomazija Ewropea. Jiena naħseb li naftru rappreżentant u li jiena naħseb li dil-ħaġa tista' tgħin ħafna ma dan ir-rappreżentant irrid jikkopera mal-rappreżentant u l-affarijiet barranin kif ukoll mal mal-Parlament Ewropew sabiex ikun hemm il-konsistenza fil-politika barranija. Jena naħseb li niprovu movu d-drittijiet tal-bniedem ukoll eh, irrid ikun hemm il-ħarsien li persuna tgħix ħajja bi valuri u fi familja tradizzjonali. Importanti wkoll li niġildu l-każijiet ta' violenza kontra il-nisa u il-bniet ta' spiss minħabba eh, twemmin reliġjuż. Grazie ħafna. Sir Bilen, eh, l-Ela of Dartmouth. Dittiet tal-bniedem jew ma jkunx hemm dawn id-drittijiet, ir-rappreżentant Oli xorta waħda se tikseb il-12 il ġimma ta' btala bi salarju fis-sena waqt li i qed taħdem fis-servizz eh, dwar l-azzjoni esterna li mhux qed jaħdem aħna fir-Renju Unit ma nistgħux inħarsu lilna l-flusna minn Abu Tataba u l-istess grupp Abu Kotaba u drittijiet tal-bniedem jgħid li dawn huma importanti imma inti qas jimpurtak għal vittmi tal-mandat tal-arrest Ewropew nixtieq nikkwota il-każ ta' Andrew Smew ta' 18 eh, sena inżamm fil-Greċja minħabba l-mandat tal-arrest Europol kważi tliet snin il xar kienu ġew ħabs magħruf li bħala ħabs ebes. Dana inħeles minħabba il-fatt li l-identità kienet żbaljata. Il-mandat tal-arrest Europol Eh, wasal għal eh, fat li eh, ħafna ċittadini tal-Renju Unit spiċċaw fil-ħabs ta' pajjiżi oħrajn li huma brutali u diffiċli. Jiena nixtieq bil-kalma kollha nissuġġeriet xi għalkemm dan is-suġġett vera innervjani li inti l-ewwel taħdem fuq il-mandat tiegħek tagħti ordni lil dawn l-affarijiet qabel ma toqgħod tiddifess Meta jiena ġejt interrott f'Marzu tal-2010 il- rappresentant oli ma nesat xejn imma ma talmet xejn lanqas. Grazzi ħafna hemm żewġ blue cards. Sur Dartmouth, inti ċerta dawn minant eh, Sinjura Sinclair u Sur Tavares, Sinjura Sinclair. Iva, grazzi ħafna. Nixtieq nkun naf x'jaħseb il-kollega dwar it-tweġiba ta' Sur Hawit. E, Sur Hawit dana ma derx fil-ħin, imma laqas wieġeb għal mistoqsija tiegħek. U jekk din l-awla se jkollha xi kredibilta naħseb li inti se tħares dawn il-blue cards jekk inti e, tirċievi mistoqsija, jiġifieri dwar inti x'taħseb dwar il-ħatra politika ta' Sinjura Ashton li kienet politika, inti titwieġeb x'taħseb inti Sir Tavares, it-tieni mistoqsija. Sur Datmet, qed nara li inti inkwetat ħafna dwar il-kondizjoni ta' xogħol tar rappreżentantoli. Mela, ħanti kiena sekonda sabiex tilbes il-headphones tiegħek qed nara li inti inkwetat ħafna dwar il-kondizjoni ta' xogħol tar rappreżentantoli. Nixtieq inkun naf minn għandek li minn ma inti tiddiġstifika l-kondizjoni ta' xogħol tal-persuna forsi rrid inkun naf jekk intix inkwetat li m'hemmx responsabilta' li eh, eh, dawn għajatu rapporti lill parlament Forsi inti qed tinkwieta minħabba il-fatt li eh, m'hemmx ir responsabilta Is mistoqsija ta' Sinjura Sinclair kienet stqarrija ġifiri nixtieq nitolbok it-tweġeb għal mistoqsija ta' Sur Tavares biss. Nixtieq jiena inweġeb għal mistoqsija ta' Sinjura Sinkle, Iva, is-sur ħawit donnu jħossu eh, li huwa bniedem importanti li ma jkollux għalfej wieġeb għal mistoqsijiet. Dwar is-sur Tavares, naħseb li jiena u s-sur Tavares ma, ma naqblux fuq il-maġranza tal-kwistjonijiet politiċi, imma forsi ħad tkun surpriż sur Tavares meta tisma' li jiena naqbel bisħieħ li rrid ikun hemm responsabilità, li rrid ikun hemm trasparenza u għalek li b'dawn l-istituzzjoni kumpanijiet Ewropej m'hemmx trasparenza xirqa u m'hemmx responsabilità xirqa u għalhekk aħna qed noġġezzjonaw imma din mhux l-unika raġuni. Sir Hewitt. Sir Hewitt. Iva, jiena eh, nixti eh, nuri eh, biċ-ċivil u mux se noqgħod indejjaqkom bi uh, affarijiet li għandhom xjaqsmu biss mar-Renju Unit u m'għandhomx relevanza, m'għandhomx jaqsmu ma' dan id-dibattitu għalhekk mhux ħanoqgħod indejjaqkom. Għalhekk grazzi ħafna issa sanad il-mikrofonu sur ħagġi Giorgio għal-minuta. Grazzi ħafna ħafna, grazzi President, nixtieq nirringrazzja għal rappreżentant speċjali u dan ir-rappreżentant il-ġdid ta' drittijiet tal-bniedem ir-IVA jrid ikollu mandat speċifiku bi direzzjoni speċifika e, u rridu naraw x'ħajkun ir-rwol tal-Parlament Ewropew hawnhekk u rridu wkoll naraw Eh, se jkunu id-dmirijiet ta' din il-persuna, specialment il-ħiliet eh, tal-persuna li um, taħdem fuq il-ħidmiet tagħha, ġifiri iva nafu li dritti tal-bniedem huma importanti ħafna għal futur tal-umanità. Imma irridu aħna wkoll nemnu li mhux ħajkun hemm għanijiet politiċi involuti f'dan ir-rwol tal-rappreżentant speċjali u huwa importanti li naraw eh, kem se jkun kontrolli minn min jaħtar, kem se jkollu kontrolli l-Parlament Ewropew u rridu naraw ukoll meta ħanifmu li dawn id-drittijiet tal-bniedem rridu jiġu mħarsa mhux biss fil-bqija tad-dinja ma fl-Unjoni Ewropea wkoll min se jiġi maħtur rrit ikollu l-ħidma u dritt li jikkastiga kull tip ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem li jsir fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna eh, sur Ħaġi Orgo, issa nixtieq nagħti l-mikrofon l honorevli Sinclair. Grazzi ħafna. Iva, eh, meta jiena nibda sentenza bi il-kollega jaqbel mija ġifiri jett nisassi mistoqsija. Issa, Thomas Jefferson fl-1776 introduċa fi dekorazzjoni ta' eh, independenza l starja u l-lum il-ġurnata l ambasġaturi ta' madwar il-mejda madwar eh, id-dina irridu dawn eh, waslu dan il-messagġ. Fir-Renju Unit eh, il-modelli jeżistu fil-Ministeru tal-Ġustizja ma' donna dawn da modellu ma' jeżistux mhuwiex tajbin għall-Unjoni Ewropea. Hemm politika u hemm il-budget lines ukoll u l-ħaddiema kollha u imma dan ma eh, għalhekk possibbli li l-delegazzjonijiet li jaħdmu barra il- il-President, l-interpreti għat titolbuk titkellem iktar bil-mot. L-interpreti għat jitolbuk titkellem iktar bil-mod. Inti għalek eh, jgħid eh, sinjura tajt sinjura Sinclair peress li inti eh, interropejt diskors tiegħi mela nishti nerġa' nibda bil-bidu il-President tajt le per ehm, le inti tista' tkompli minn fej waqaft. Sinjura Sinclair jiena isni intlift nista' jekk ma jimpurtax nerġa' nibda mill-bidu għax jiena ma nafx sa fej wasalt. Għalizi, y faites comme vous In 1776 fl-1776 Dekorazzjoni li ġiet intorata eh, fid-dekorazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem u llum l-ambasċaturi għandhom il-responsibilità sabiex waslu dan il-messaġġ fejn ikunu fil-pajjiż tiegħi ġifieri Renju Unit id-drittijiet tal bnidem jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja. Imma dawn il-modelli donna mhumiex tajbin biżejjed tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapporter qed jitlob għal rappreżentant speċjali għal din il-politika flimkien mal-budgets ta' din il-persuna kif ukoll ħaddiema partikolari, ġifiri, eh, hija possibli qed nara li dawn il-delegazzjonijiet barranin u koll se jkunu jistgħu jerfgħu din responsabilità ġifiri iva forsi dina ħata fetwa l-erbatijiem li jaħdmu kif ukoll il-btala tagħhom il-emmija disa delegazzjoni imma waqt dawn il-perjodi ta' austerità naħseb li għandna nużaw dak li diġà għandna dispożizzjoni tagħna mingħajr ma eh, dipartimenti ġodda u vera li jiswaw sufurus. Jiena naqbel ma' ħaġa jekk ir speċjali għal drittijiet tal-bniedem se jiġi maħtur mela dinar Il-persuna għandha jkollha l-kwalifiki meħtieġa ħafna esperjenza wkoll eh, fil-qasam ta' ġittijiet tal-bniedem kif ukoll integrità professjonali u personali u reputazzjoni internazzjonali. Ir-rappreżentant Oli forsi ħajħossu naqra eh, baras eh, ħosarruha naqra forsi imbarazzata għax dawn l-affarijiet donam ma ġewx studjati meta iġiet maħtura. Grazzi ħafna. Is-sur Kukan għan l-minuta u nofs. First of all, my sincere Grazie ħafna nixtieq jiena nifraħ lir rapporter għal din il-ħidma vera sabiħa. Eh, nixtieq nirringrazzja s-sur Sala Franka u eh, din id-diskussjoni waslet sabiex aħna nfaslu l-pożizzjoni speċjali rappreżentantoli ta' drittijiet tal-bniedem dawn il-kwistjonijiet kienu fost il-kwistjonijiet il-prinċipali fil-Parlament għal ħafna żmien għalhekk aħna f'dan ir-rapport qed nindirizzaw il-Kunsill b'ħafna rekomandazzjonijiet jiena nittama li huma jisħoq ilhom jew se jirċievu l-appoġġ tiegħek eh, Sinjura Ashton. L-iktar punt importanti ir-rappreżentant Oli l-ġdid irid ikollu mandat indipendenti, eh, flessibli, ħalli bekk dil-persuna tkun tista tieħu azzjoni malajr kemm jista' jkun. U eh, dan il-mandat irrid jippermetti jkun hemm iktar trasparenza u effettività tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem ew u koll eh, il usr rrit jaċċerta li kunem il-mainstreaming ta' ħafna politiki differenti u rritu hemm interlokutura ta' livell ori għalli siru taħdidiet ma' pajzi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali dil-persuna għandha tkun tista' tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea fil-fora internazzjonali u trid ukoll titħatet mal-ġnus uda u organizzazzjonijiet oħrajn internazzjonali. Il-Parlament Ewropew għan li jaqdi rwol tiegħu fil-proċedura ta' ħatra speċjalment waqt smiħ smih tal-kandidati potenzjali kif ukoll li ehm, ukoll ehm, nikontribwixxu għal mandat se jkun. Grazzi ħafna, e, Sinjura Sinizin għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President. Minn kejja l-isforzi tagħna, minn kejja l-isforzi tal-rappreżentant Oli u aħna vera grati iva dawn l-isforzi xorta għat baqa diskrepanza bejn il-rekomandaxximent formali u implementazzjoni effettiva ta' drittijiet tal-bniedem fil-rapport inizjali tagħna ta' Sur Hawet eh, Iva tkellimna dwar il-fat li l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea dana irrit pala l-Unjoni trid tagħti eżempju tajjeb li aħna nsaħħu demokrazija l-istat ta' dritt il-libertà kif ukoll il-pozizjoni ta' dawk li ħarsu drittijiet tal-bniedem e, u dawn l-attivitajiet għandhom jirriflettu l-politika tagħna. U importanti li ħadna niġġieldu kontra il- il-pina tal-mawt, il-diskriminazzjoni kontra il-nisa, it-tfal, il-minoranzi, libertà ta' taħdit eh, fuq l-internet, libertà tal-reġjon, u rritu ikun hemm dialogu ma' pajjiżi terzi fuq id-drittijiet tal-bniedem. Minħabba iż-żieda fl-importanza tal-drittijiet tal-bniedem fin-negozju, fil-ħajja kummerċjali, dinna kummerċjali jiena favur li eh, dawna il, dan għal-mandat jiġi imwessa u li nappoġġaw l-istituzzjonijiet eh, ħalli dawna eh, jadda taw l-lini gwida tal-ġnus ma'uda fil-dinja kommerċjali. rappresentu li jista' jikopera mal-grupp ta' ħidma tal-Kunsil fuq id-drittijiet tal-bniedem bi organizzazzjonijiet reġjonali, l-NGOs, il-pjattaformi ċiviċi, organizzazzjonijiet ċiviċi u esperti għalhekk din il-persuna tkun tista' taqdi b'mod effiċjenti il-ħidmiet tagħha jew tiegħu. Irid ikun hemm ukoll mandat flessibbli u fondi ukoll. Bizzejiet. Sta għal persuna ġifiri li taqdir wol taħħa u rrit ikun hemm reputazzjoni u koll xirqa fuq il-palk dinji din il-persuna għandha tkun esperta fil-liġi umanitarja u l-ġustizzja internazzjonali. Grazzi ħafna. Is-Sinjor Loħbile għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjor President, Reprezentantoli l-Unjoni Ewropea, ir-Reġjun li b'mod globali qed eh, eh, tmexxi eh, l-ġlieda favur id-drittijiet tal-bniedem, ġifieri ħaġa xirqa li jkollna rappreżentant qoli sabiex din il-ħidma tiġi appoġġjat, ovvjament il-ħidma mhux se tkun waħda sempliċi kemm fuq livell bilaterali u multilaterali se tkun ħaġa diffiċli li nieħdu pożizzjoni u sabiex nirrifjutaw li eh, kon min se jirrifjuta li emmin l università li tal-drittijiet tal-bnidem ġifiri rridu nġildu kontra dan ir-rifjut. Hemm ħafna involuti eh, taħt il-mandat ta' rappresentant oli u għalek se jkun hemm politika aħjar ta' drittijiet tal-bnidem fl-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Nista' nserraħ se jkun nista' ngħid li fis-sottokomitat ta' drittijiet tal-bniedem se nagħmlu segwitu dan ix-xogħol u se nużaw l-isforzi kollha tagħna fil-mandat ir rappreżentant speċjali eh, persuna tista' tagħti briefing lill parlament Ewropew naħseb irridu nkunu iktar ċari ir-rappreżentant u li dana abbażi regolari rrid jinforma lill parlament u rrid ikun disponibbli sabiex ikun hemm skambju ta' opinjonijiet dil ħaġa importanti kemm għalija kif ukoll għall-kollegi tiegħi fil-Parlament Ewropew u sabiex nagħlaq sinjura eh, rappreżentant u li nixtieq jiena nilqa' kull suċċess għal bil-għażla tiegħek eh, tar-rappreżentant li speċjali se jkollna bżonn aħna individwu b'ħafna kwalifiki, bniedem karizmatiku, eh, bniedem b'ħafna enerġija kif ukoll paċenzja b'saħħa koll u jkunu jista' jġildet favur id-dritti tal-bniedem fid-dinja kollha. Grazzi ħafna. Is-sur Vandalin għal minuta. President il-rappresentant u li jetkenmet dwar id-dritt il-ħtieġa li kunem id-drittijiet tal-bnidem. Tal Ovvjament xaħġa kruċali li nħarsu drittijiet tal-bnidem, imma rridu kol nħarsu l-libertà tal-reġjon. F'ħafna pajjiżi din il-libertà tiġi imxekla fl-Indonezja per eżempju rajna miżuri li il-Musulmani ħadu kontra l-Kristjani fil-Niġerja ta' fuq eh, kważi kull ġimgħa tisiru attakki bil-bombi fuq il-knejjes u sfortunatament jeżistu ħafna minn dawn l-eżempi u għalhekk irridu nagħtu attenzjoni partikolari li libertà tar-reliġjon. Ir-rappreżentant li wkoll Uh, eh, eh, se jkollu opportunità jaqdi obbligi ġodda per eżempju fil-kas ta' Sirja u aħna rridu nsibu mezzi prattiċi ta' kif nistgħu aħna nesprimu dawn fl-Indja 40 miljun persuna dawna saru skjavi u kull ftejm kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja dan irrid ikollu klawżola fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna l-kellim li mis. Merci madam. Eh, ta' dzisiejsza debatta nie jest id debattitu tal-lum mhux xi idea ta' xi ħadd privat huwa dibattitu dwar rakkomendazzjonijiet kunsill li ħarġu mill-artiklu 27 ta' trattat u l-funzjonament tal-Unjoni Ewropea li jieti promozzjoni ta' dritti tal bnidem u demokrazija u l-artiklu 33 dwar li wieħed jaħtar reprezentant speċjali. <clears throat> Huwa wkoll riżultat ta' ftehim interinstituzzjonali. Per eżempju, dibattitu ta' Deċembru tal-2011 dwar l-approċċ tagħna demokrazija u d-drittijiet ta' bniedem. Dan huwa riżultat ta' taħdiet tagħna wara l rebbija għarbija l-ħatra ta' rappresentant tal-Unjoni Ewropea għal drittijiet ta' bniedem għandu juri juriżet konsistenza fil-politika tagħna ħaġa li għadha ma tażistix għandna jkollna l-proċedura adekwata biex Eh, nistabilixxu il-mandat u r-responsabilità ta' reprezentant speċjali. Dan ir għandu kol president ta' laqgħat f'livell u għandu jkun interlokatur f'dak l għandu xaqsam pajjiżi terzi fil-organizzazzjonijiet reġjonali. Dan ir għandu jkun persuna li li kellu esperjenza adekwata f'dan il-kamp kif ukoll eh, fil-organizzazzjonijiet li għandhom xaqsu ma' dritti tal bidem u għandu karizma u li għandu wkoll eh, kapaċità li jikkonvinċi. Grazzi ħafna, Sur Gżig. Najdu issa għall-Onorevoli Lightfield. Grazzi ħafna, President Meta niġu għal kwistjonijiet ta' politika barranija, hemm diversi opinjonijiet, hemm ħafna xi wieħed jiddibatti. Imma għall-Unjoni Ewropea wieħed mill-aspetti fejn vera u rich xi kapaċi, xini kapaċi hija fil-drittijiet tal-bniedem. Hija ħaġa simbolika l-Unjoni Ewropea l-ewwel darba ħajkollha ehm, rappreżentant speċjali fuq suġġett konkret responsabbli l dan il-kamp tal-politika u m'għandux jaqsam bizwar l-aspett eh, operazzjonali, anki koll l-aspett simboliku. Meta niġu għal kwistjonijiet operazzjonali, aħna għanna nitkellmu dwar dak, dak li jista' jsir, mhux biss eh, dak li għandu jsir. Dak li huwa importanti huwa li huwa rwol uh, fuq firxa wiesa m'għandux jiġi limitat biss għal ċert aspetti limitati ta' dritti ta' bnidem mandu jkunu flessibli ħaġa tajba li huwa mandat f'perjodu pjuttost twil. Tkellimna dwar li jkun relatat mal-elezzjonijiet Ewropej ta' xi sentejn u nofs, imma Dak li għanna bżon huwa li konna mandat twil bizzejiet u mekanizmu ta' appoċ adekwat. Dik ħaġa li hija importanti għalija wkoll huwa li għandu jkun hemm dmir biex jinforma l-Parlament Ewropea u jirrapporta dwar ix-xogħol tiegħu. Dawn huma aspetti importanti għax evidentement aħna għandna dritt inkunu nafu x'qed jiġri hawnhekk fil-Parlament. Għalija personalment huwa importanti wkoll jiena qed intemm eh, dikjarazzjoni tiegħi dan huwa rwol mhux biss wiesa imma jkun jista' jkun hemm monitoraġġ ħalli naraw eżattament xil kumpanniji Ewropea x'qed jagħmlu barra mill-Ewropa u n-negozji Ewropej x'qed jagħmlu fid-dinja u għandna insegwu da u kont ħanajt najt xi ħaġa li surdat mut imma qed nara l surdat mut talaq nalaq hemmhekk. Grazzi ħafna sur Lightfried. Sur Migalski għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Kommissarju, il-difiża ta' drittijiet tal-bniedem għandha tkun il-bażi ta' dak li nagħmlu għax dak huwa lan tagħna li niżguraw li jkun hemm ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea u mal-pajjiżi nikkopraw magħhom fej is-sitwazzjoni interna nistgħu nagħmlu xi ta' influenza fuqha. Jien ħalli vota favur dan ir-rapport, hemm ċerta aspetti li ħasbuni hemm ċerta taħrita ta' libertajiet sessuali u li kien qed jitħallat ma' ma libertajiet oħra li jiena nifhem li huma drittijiet tal-bidem kif għandhom ikunu, ma indipendentement me ċerta djubi, djubi dwar il finanzja ta' dan il-ħatin il-ħatra ġdida, aħna kollha għandna nappoġġaw dan ir-rapport għax li wieħed jistabbilixxu fiċċju bħal da drittijiet tal-bniedem hija ħaġa importanti, hija wieħed ħaġa li wieħed għandu jappoġġa. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-onorevoli Jegla, signora Jegla, l-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Signora Ashton, law qabel kollox nirringrazzja rapporter għana l-rapporter tajjeb ħafna. Id-drittijiet tal-bniedem hija ħaġa li għandna tkun fiċ-ċentru tal-politiki kollha specialment dawn eh, il-settur sensittiv hija ħaġa essenzjali l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jkollhom l-istess programm fuq dan is-settur u li jkollhom approċċ konsistenti u responsabbli għal din il-politika. Għalhekk għal ħafna żmien inna nitolbu li jkun hemm rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għal drittijiet tal-bniedem. Ir-rappreżentant mandux ikollu responsabilta Eh, limitat, għandu jkollu approċ wiesa biex jħares id-drittijiet tal-bniedem biex jappoġġa d-demokrazija u nippromovu stat ta' dritt. Dan l-approċ komprensiv hija xi ħaġa li tiġi riflessa fil-kooperazzjoni tar rappreżentant speċjali ma' eh, partijiet importanti oħra. U importanti li kunem kooperazzjoni u ma' rappresentanti politiċi, imma kif ukoll kooperazzjoni ma' rappresentanti fil eh, lokalment, reġjonalment u eh, u s-soċjetajiet ċivili kif ukoll organizzazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali. Jekk ninvolvu l-partit interessati f'livell reġjonali u lokali nistaw ntejbu u drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha. Il-Parlament Ewropew għandha bżonn tagħmel il-parti tagħha biex tistabbilixxi l-mandat tar-rappreżentanturi tal-Unjoni eh, Speċjali tal-Unjoni Ewropea. Jiena qed nippretendi li r-rappreżentant speċjali tal-drittijiet tal-bniedem jinformana regolarment dwar l-attivitajiet tiegħu. Grazzi. Grazie a signora Jegler. Nadu sta signora Gomez. un o di uma representante special para os Grazzi ħafna. Wol tal rappresentant speċjali għandu kun pass il qoddim fil-politika barranija tal-Unjoni Ewropea, ibbażata fuq il-valuri tagħha tal-promozzjoni ta' dritti ta' u demokrazija, mhux biss fit-territorju e- Ewropew imma universalment. Il-reprezentant speċjali għandu jkollu esperjenza politika kredenzjali f'dak l xaqsam liġi internazzjonali jew drittijiet tal-bniedem u għandu jkun kapaċi koll li jaġixxi bħala avukat strateġiku intelligenti għad drittijiet tal-bniedem, governanza u stat ta' dritt. Kwalunkwe parti tad-dinja għandu jkun pozizjoni li jitkellem fissem l-Unjoni Ewropea u u d-dimna meta jkun hemm bżonn. Għandu jkun hemm ukoll garanzija li jkun jisiru eh, lodda adekwata eh, u pjanijiet adekwati biex daw jkunu implementati u din il-persuna għandha tkun għandha titkellem forma ċara eh, u trasparenti dwar dawn il-kwistjonijiet kollha dak l-għandu x'jaqsam il-ġditti tal-bniedem għandu jkun hemm dialogu trasparenti u strateġiku kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea, għandu jkun hemm ukoll il-kapacità li jitkellmu kontra situazzjoni ta' korruzzjoni. Għandu jkun hemm forma biex wieħed jiżgura li jkun hemm riżultati prattiċi fil-pajjiżi konċernati u għandna bżonn ninvestu biex insaħħu s-soċjetà ċivili. Din hija priorità għal politika ta' politika esterna jaħdmu fl-imkien ma' soċjetà ċivili u għandhom miżuri eh, li jittieħdu dak il-kamp għandhom ikunu pubbliċi. Nispera l istati membri l-Unjoni Ewropea jimpenjaw ruħhom biex ikun hemm kooperazzjoni sħiħa mar rappreżentant speċjali biex jiżguraw l-xogħol ta' koordinament tal-vuċijiet kollha li huma ħajsimgħu tkun issir realtà. U jiena nabda fik eh, rappreżentantu biex dan ir-riżultat jaslinna. Naddu issa għal l-Onorevole Gell. Naħseb li huwa riżultat importanti tajt is-Sinjur Gell li fl-aħħar ħajkonna rappreżentant speċjali ta' drittijiet tal-bniedem. Din il-ħatra nisperaw mhux tkun biss ħatra imma tkun ukoll istituzzjoni kif imiss il-ħolqin ta' din il-pożizzjoni hija ħaġa li mistajinna li għamilniha, hija ħaġa li aħna promovinija u ninkoraġixxu fil-Parlament Ewropew. U jiena kuntenta li l-konklużjonijiet, l-abbozza konklużjonijiet tal-Kunsell ta' sentejlu eh, issa eh, ħajatu sentejn minn flok sena kif kienem oriġinarjament. U l-parlament, jirriflet eh, il-parlament u xewqat tiegħu ukoll huwa ħaġa indispensabbli li ikun hemm ehm, li jkun hemm risorsi adekwati, effiċjenti ehm, biex u kif ukoll il-mandat ikun eh, konsistenti u noħol u l-possibilità li r-rappreżentant speċjali ikun jista jirrapporta l-Parlament matul il-qadi admiru Din il-pozizjoni ħatkun pass ieħor lejn strateġija għad ta' bridem iżiet effiċenti. Grazie ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Koppa, Signora Koppa, l-minuta. Itom birina t-Evropajki Senusis, kjaftop... Mela, eh, dawn il-kwestjonijiet eh, edin fil-qalba tal-Unjoni Ewropea u dan wkoll jikkontribwixxi għal ħolqien ta' dan il-wol speċjali eh, għal mm, li jisan qed jiġi diskuss. Aħna ninsabu f'pożizzjoni partikolari u dan il-mument partikolari hawnhekk qed nitkellmu wkoll sabiex ukoll inħarsu l-valuri tagħna, speċjalment il-libertà, l-ugwaljanza u solidarieta u għalhekk il-ħolqien ta' din il-pożizzjoni se tgħin sabiex dawn affarijiet ikunu iktar effiċjenti fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem speċjalment peress li rappreżentant speċjali jkun jista' jieħu azzjoni malajr ħafna. U se jkun hemm bżonn ukoll li ehm, nikdbu b'mod ċar eh, se jkun dan il-mandat ħalli ma jkunx hemm ukoll xogħol doppju u iktar burokrazija wkoll fil- fl-Unjoni Ewropeja u dan il rappreżentant u jew i rritu kollu autorita u rritu ukoll kun jista' jihu azzjoni immedjata u rrid juri u koll li se jkun jista' u ukoll jitħaddet l interlokuturi kolla. Grazie. Szanowni Państwo, Traktat do Unii Europejskiej stwarza podstawę... Grazie ħafna. Kosmek dan il-trattat jagħti bażi legali biex nominaw dar rappreżentant speċjali. Trattat jgħid li l-Kunsell jista' eh, wara talba mir-rappreżentant Oli jaħtar rappreżentant speċjali li jkollu l-mandat dak l-għandu x'jaqsam eh, ċerta aspetti konkreti tal-politika. L-Parlament Ewropew dejjem kienet favur li tuża dan il-possibilità u aħna ħafna drabi tlabna li jkun hemm speċjali għad-drittijiet tal-bniedem ħaġa li kien hemm referenza liha fil-rezoluzzjoni tal-Parlament fuq ir-rapport annwali ta' drittijiet tal-bniedem għal sena tal-2009 u 2010 kif ukoll eh, politika tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kamp. Aħna għal din ir-raġuni nappoġġaw bis-saħħa dir-rakkomendazzjoni l-Kunsell biex jaħtar rappresentant speċjali kif eh, għal is-sur Salafranka hija l-pożizzjoni tagħna eh, minn ħafna żmien ilu. Grazzi ħafna, naddu issa għall-Onorevoli Svensen għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Hija ħaġa pozittiva li jkollna da rappreżentant. Kun ħaġa tajba wkoll li f'kull stat membru ikun hemm ministru dan ir-responsabilità li ġifieri d-difiża ta' drittijiet tal-bidem. Dak li rridu nagħmlu issa huwa naraw il prijoritajiet tagħna naraw li jkun iżguraw li din il-ħatra tiffunzjona meta nħass nitkellmu dwar demokratizzazzjoni aħna kontinwament għadna dwar sistemi ta' partiti, ħafna partiti minn flok sistema wieħed wieħed li jippermetta li wieħed jiddefendi d dritti ta' bniedem għalhekk dan ir-rappreżentant huwa daqshekk importanti għandu x'ħafna xogħol, ħajkollu bżonn jaġixxi f'ħafna eh, postijiet, f'ħafna forum. Imma aħna għandna nixtiequ li dan il-rappresentant ikun jista' jerixxi, jkun jista' jagħmel xogħlu f'livell ta' individwi biex jħarrisom. Alla volja ikun jekk ikun diffiċli. Alla volja ikollu jikkonfranta pajjiżi bħal l-Indja u ċina għax aħna qed nitkellmu dwar prijoritajiet ta' dritt tal-bniena, qed nitkellmu dwar id-drittijiet ta' individwi u niddifendu lil daw individwi. Hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu. Hija ħaġa li din il-Kamra għanda tagħmel tieħu deċiżjoni politika li tibbaza fuq il kwestjoni il-libertajiet u drittijiet tad-den. Grazie ħafna. Signor Mitchell. For one minute? Uh, Għal minuta? Minuta u nofs tajt il-President. President, thank you. Signora President, għabel kollox nirringrazzja l-Baronessa Ashton għal kortezija taħħa eh, li eh, toffri l-membri. Eh, verament, dispjaċini nisma ċerta nis f'din il-Kamra jużaw il-privileġġ biex jinsultaw. Mux r-ruol tal-Parlament speċjal ma' huma ma jistawx jirrispondu huma nifisom. Jien nixtieq ngħid ukoll li ma naqbilx ma' dak il-kollegi li qalu li r-reprezentant speċjali għadritti tal bnidem għandu jkun avokat. Innaħseb li l-persuna li jiġi maħtur ikollu ħafna pariri, ikollu ħafna konsulenti u dak li għanna bżon huwa saħat qalb tajba, xaħat li huwa imparzjali, xaħat li huwa koraġġuż, juri ġudizzju, għandu enerġija u imma iżet minn ħagħuħra li mhuwiex korrett politikament, persuna li ħajġu wara il-verità. Id-dritti tal bnidem mhux ħaġa indivizibbli, mhux ħaġa motija biss mill-liġi dwar il-konsensus Ewropej dwar l-iżvilupp taħt tal-igwaljenza tal-ġeneru għandha tkun parti ta' l-istrateġiji tal-politika tal-Unjoni kollha. Il-kwestjoni ta' igwaljenza bej il-sessi. Aħna fin-popolazzjoni tad-dinja hemm 100 miljun nisa li ma jiexux għax għax kienu eh, bniet minħabba l-infatti sidju jew abortu għal sempliċi raġuni li kienu nisa. Ħadd ma għamel referenza għal da. Hija ħaġa li xi xokkjani li mhux qed nagħmlu referenza. Għandna xi bżonn xi ħadd ieħor xi ħadd li jiġi hawnhekk u jkollu l-kuraġġ jitkellem dwar dan il-suġġett b'forma imparzjali diretta mu miftuħa u l-fistess ħin ikun jista' eh, jiddefendi drittijiet tal-bniedem kum għax dawk u ma jistax nefirduhom u dan huwa dritt ta' persuna, mhux kwestjoni ta' l-bajas u preġudizzju tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Mitchell, nadal l-onorevoli Signora Nedel Xeva. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna, Signori, jina nishtiq nibda billi nifraħ il-Sur Sala Franka li fil-qosor għam referenza għal kondizjonijiet li jikvernaw na rappresentant Dan ħatra ġdida huwa għet mill-pilari tagħna, speċa l-artikli 21 30 tal-trattat. Huwa passu koll dim importanti kif intwera bl-estensjoni tal-Unjoni Ewropea għat-trattat. Parlament Ewropew ukoll jixtieq jisħaq dwar jitkellem dwar il-pass biex ikollna supervizjoni fuq dan ir-rappreżentant speċjali. Jiena nispera li r-wol tal-Ewropea u koll tiġi msaħħa. Huwa simbolu importanti. Mhux biss il-ħatra tal- l li għandha tkun ta' persuna dinamika u iżda wkoll il-messaġġ politiku li qed jinbagħat lil ċerta pajjiżi. Dan il-messaġġ għandu jasal f'diversi livelli biex nipromuovu drittijiet tal-bniedem u lan tagħna li nagħmlu dan. Ir-responsabilità ta' kulħadd meta minġwa nipromuovu dawn id-drittijiet. Nħossu li dil-ħatra qed issaħħaħ din dan ix-xogħol difiża u politika ta' sigurtà komuni wkoll li jaħdan li Huwa r wol tal-Unjoni Ewropea meta niġu nitkellmu dwar drittijiet tal-bidna. Jiena nixtieq ntemm billi ngħid li dan din il-ħatra ma tkunx ħaġa onorifika, m'għandix tkun xi ħaġa mm, bla sustanza, għandha il-rappreżentant għandu jkollu mandat ħieħ biex jiżgura li drittijiet tal-bniedem fundamentali ġu rispettati. Grazzi ħafna Surja Kolina minuta u nofs. Grazzi ħafna Signora President, Signora Ashton m'għandix dubju illi fil-fatt din il-ħatra qiegħda tirrappreżenta kwistjoni li importanti ħafna. L-Unjoni Ewropea għandha tkun iktar konkreta, iktar karizmatika, għandha tieħu ħsieb dawk l-iktar dajfa, dawk l-iktar vulnerabbli. U m'hemmx dubju illi aħna issa li individwajna ir-rappreżentant speċjali responsabbli drittijiet tal-bniedem hija xi ħaġa ta' falur kbir. Grazzi u prożett l-Sur Sara Franka xogħol li għamel. Solidarita, responsabilità u kooperazzjoni dawn it-tliet affarijiet huma importanti ħafna importanti li l-Istati membri jkomplu jizviluppaw din l-attività u rridu nsostnuhom u nappoġġawhom. Aħna għandna bżonn ta' kondizjonalità u koll anka favur pajizi terzi li għedin juru interess kbir u attenzjoni kbira għal ħarsin ta' drittijiet fundamentali anke f'dak li għandu x'jaqsam il-profil ta' drittijiet kummerċali. Anke f'dak li għandu x'jaqsam l-immigrazzjoni, sissa tfadlilna ħafna kwestjoni li għadhom perdenti li huma marbutin mal-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem u ħafna immigranti qegħdin jaħarbu mill-pajjiżi tagħhom minħabba li drittijiet tagħhom qegħdin ikunu mkasbra fil-pajjiżi li minnhom ġejjin. Aħna rridu naraw li nirrispettaw dejjem id-drittijiet naturali tal-bniedem u li dejjem kienu marbutin mal-iżvilupp tal-personalità ta' kull wieħed u waħda minna din raġuni l-Unjoni Ewropea tista' u għandha tiggarantixxi dan ir-rwol u persuna li tintgħażel għandha jkollha żewġ rekwiżiti l ewwel qed tkun persuna karizmatika fl-istess tkun persuna qalbina ħalli bekk naslu sabiex nilqu l-anijiet tagħna. Grazzi ħafna s-Surġa Kolino, Sinjura Kazza. Grazzi ħafna issa dwar il-ħarsin tal ġittijiet tal-bniedem aħna nafu li dan din hija l-bażi tal-mod ta' kif tista' taħdem id-demokrazija, il-paċi u l-iżvilupp. Ġifiri da bla dubju ta' xejn huwa l-iktar ħaġa importanti tal-politika barranija tal-Unjoni Ewropea. U issa aħna qegħdin naraw li għandna dialogu politiku għandna numru ta' klawżili differenti, però dawn l-istrumenti kollha mhumiex biżejjed għalhekk jiena favur din l-inizjattiva li noħolqu id-din il-kariga tal-inkarigat speċjali għad-drittijiet tal-bnidem u jina favur ġifiri l-appoċ li għandu jingħata mill-Parlament il-Kunsil għanna bżon ta' iktar koerenza għal politika tagħna u r-rappreżentant speċjali għal ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem għandu jkollu l-autonomija tiegħu f'dak l-għandu xaqsam l-azzjoni, però l-kapaċità li jista' jkopra wkoll mas-servizzi kollha li huma kompetenti f'dan il-qasam anke mal-rappreżentazzjonijiet reġjonali. Jiena naħseb li għandna wkoll nanalizzaw Ehm, dan għandu jkun kapaċi li analizza tajjeb ħafna anka fis situazzjoni tal pajzi terzi. Nħabba li ħafna drabi ma nkunux nafu eżattament xinja realtà f'dawn il-pajjiżi terzi. U jiena nixtieq infakkarkom ukoll li huwa importanti ħafna għal paċi fid-dinja u għal rabtiet tajbin mal-pajjiżi terzi u speċjalment mal-pajjiżi Arab illi Eh, emmek nafu li hemm ħafna eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, speċjalment f'dak li għandu xieqsam l-azzjonijiet li qed isiru bħalissa kontra l-Kristjani. Naħseb li dinja tweġiba effettiva importanti u l-ħolqien ta' din il-kariga żgur li tista' tgħinha sabiex l-antana. Grazzi ħafna l-Onorevoli Krazza, issa naddu għal Catch the Eye nibdew bis-sur kolora. Puhemies, olin aikoinaan ulkoasiain valiokunnan. Signora Korola, grazie ħafna, Signora President. Aħna kanna sotto kumitat responsabli għad-drittijiet tal-bnidem u aħna ħafna drabi konna nresqu l-problemi fil-Kumitat tal-Afet, per eżempju, f'dak li għandu xieqsam problemi li aħna kanna maċ-Ċina u l-kooperazzjoni magħhom. U l-kwistjoni tal-fejn aħna għanna din il-possibilità li nieħdu azzjoni aħna mhux din kienet l-intenzjoni tagħna illi drittijiet tal-bniedem noħolqu qasam milli jkun imwarra bur ma jkunx impoġġi fuq l-aġenda tagħna, anzi aħna bil-kontra aħna naħsbu li dawn il-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem għandhom bżonn ħafna attenzjoni u hemm bżonn illi dawn jinġibu qudiem għajnejn l-iktar importanti waħna irridu naraw illi aħna nikkoperaw mal-oħrajn u naraw li konna pożizzjoni pozizjoni tajba u inkella skull li ma ma jiswa xejn li aħna nġildu favur drittijiet tal-bnedem. Grazzi aħna s-sur Lora. Presidente, eh, niciodată drepturile li nu għaw fost eh, ma importanti și... Grazzi ħafna, signora President, aħna rajna li drittijiet tal-bnidem għatma kienu daqsek importanti daqs l-lum dak li qed jiġri fil-Levant nofsani u fl-Afrika fil-fatt wassal għal fatt li kien hemm rabta tajba ħafna bejn demokrazija u drittijiet tal-bniedem. U ċar l-Unjoni Ewropea fil-fatt għandha bżonn tbiddel reazzjoni tagħha minħabba l-istati fil lvant nofsani u l-pajjiżi Afrikani huma interessati ħafna fis soluzzjonijiet l-Unjoni Ewropea tista' toffri sabiex huma jsiru verament pajjiżi demokratiċi ħalli jkunu jistgħu jistabilixxu l-istati tagħhom. Aħna nafu illi fil-fatt dan ma kienx possibbli qabel ir-rebija qarbija. Aħna nistgħu naraw issa li għandna bżonn ta' mandat sod ħalli bekk nkunu nistgħu ngħinu l-kumpaniji żgħar eh, l-NGOs san skużawni u lil eh, dawk li għadin huma attivisti favur drittijiet tal-bniedem ħalli nejnu lil dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna Sassu Robert Meyer. Grazzi ħafna, Sinjora President. Eh, Ix-xogħol li għandu jagħmel dan illi ħaj jimla l-kariga tal-drittijiet tal-bniedem ħajkun qed ikopri ħafna kwistjonijiet differenti, kwistjonijiet ta' diskriminazzjoni ta' sess u bosta oħrajn. Jiena naħseb li rridu nifukaw fuq l-iktar affarijiet prinċipali, drittijiet tal-bniedem marbutin ma' Turkija, per eżempju, huma importanti ix-xarija jgħat ikun jintuża bħala pressjoni fuq il-minoritajiet u aħna naħsbu illi Dan l-aħħar ftit snin ma tantx xajna daqshekk progress dan il-qasam. Sinjura President, jiena naħseb li jekk aħna nixtiequ nilqu verament riżultati, aħna rridu nifukaw fuq l-iktar elementi prinċipali u naraw illi fil-fatt aħna nkunu nistgħu ehm, nilqu l-anijiet tagħna iżda mhux pseudo attivizmu biss. Grazzi, Sur Bronx issa. The uh, report refers Il-rapport jirreferi għal ħelsin tal-espressjoni anka fuq l-internet. Xiftit ġurilu il-Kummissarju għal affarijiet interni kien jgħat jikritika l-Partit Olandiż marħabba l-kontenut fuq is-sit tal-internet. Kien hemm ħafna min fil fatika ikkassiga nis mħabba illi jkunu kidbu ċertu affarijiet fuq l-internet il-ħelsin li wieħed jesprimi ruħu huwa importanti iżda mhux daqshekk importanti daqs dritt li wieħed jaqra u jien dak illi inkitab minn ħaddieħor importanti li nipprovdu servizzi ta' sikurtà ħalli bekk ikun hemm aċċess għall-internet kollu eh, għan-nies kollha fir-Renju Unit jekk hemm xi ħadd li kollu xogħol sensittiv u jkun jixtieq illi fil-fatt jidħol fuq eh, sit li hemm informazzjoni sensittiva marbuta mal-partit, mbagħad ix-xogħol ta' dik il-persuna partikolari tista' tkun medda. U dan l-istess qed jiġri fis-siti tal-internet ta' ċertu partiti fil-Ġermanja u Franza u fl-Unjoni Ewropea aħna eh, nittamaw issa li dan rappreżentant speċjali għad-drittijiet tal-bniedem ħajat attenzjoni partikolari għal dan is-suġġett. Grazzi ħafna Sinjura Marvajsa. Grazzi, jiena ġeja minn pajjiż fejn mijiet ta' luf ta' nies jaħdmu u jgħixu f'kundizzjonijiet li huma ekwivalenti ta' pajjiż terz. Minkejja illi l-Ungerija mhuwiex pajjiż eh, tad-dinja huwa pajjiż tal-Unjoni Ewropea xorta waħdem ħafna nies li jaħdmu fil-fabbriki ta' kumpaniji barranin u jaqalaw madwar 250 euro fix-xar jaħdmu fil- fimħazen u jaqalaw kol madwar 250 euro fix-xar wieħed jista' jkaċċihom millu għall-għada m'għandhom l-ebda protezzjoni legal dak għandu x'aqsam liġi tax-xogħol. U jiena nixtieq insaqsi lis-Sinjura Ashton jekk tistax tuġibni b'mod reali għall mistoqsija li lila. Dan ir-rappreżentant uh, speċjali ta' drittijiet tal-bniedem ħajkun jgħat janalizza ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea stess u inti tqis illi id-drittijiet tax-xogħol huma drittijiet tal-bniedem ukoll ġifieri ksur ta' drittijiet tax-xogħol ħajkunu analizzati minn dan ir rappreżentant il-ġdid. Grazzi ħafna, Sur Njura Morgaj. Signora Ashtini Kjoċbog. Grazzi ħafna, Signora President, u nirringrazzja ħafna l-membri onorevoli kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu illi verament ispira ħafna passjoni minn ħafna nies differenti dwar din kwestjoni daqshekk importanti trittijiet tal-bniedem. Issa għal dawk li tkellmu fuq il-livell intern jiena nixtieq nirreferi għal rapport tas-Sur Sala Franka għal mandat tal-rappreżentant speċjali u għal mandat estern li għandi jien. Jiena ħan iprova nwieġeb il-mistoqsijiet kollha li resquli il-membri onorevoli un mbagħad dak li ma nistax nwieġeb bħalissa ħan iprova nwieġibhom bil-miktub wara din is-sessjoni. Jiena naf illi matul dan id-dibattitu kien hemm ħafna punti li jintom suġġerejtu illi dan il-kandidat il-rappresentant speċjali għandu juħsib u naħseb li naqbel ma ħafna minn dak li ntqal. Veru li aħna din ifittxu li xaħat li huwa dinamiku, li huwa qalbini, li huwa lest illi jieħu azzjoni u rappreżenta kif nuxira dan eh, ir-wol rappreżentattiv fissem l-Unjoni Ewropea. Jiena naqbel ukoll li hemm ħafna kwistjonijiet li wieħed irid jieħu ħsieb bħala rappreżentant speċjali u hemm bosta affarijiet sensittivi wkoll li wieħed irid jieħu ħsieb. U jiena nittama lill kandidati li kienu mresqa minnaħa tal-Istati membri fostom ħansibu l-aħjar wieħed jew waħda ħalli bekk aħna nkunu nistgħu verament naħdmu fuq dawk il-punti li tress u hawnhekk. Jien għamil ċara wkoll ir-rappreżentant speċjali ħajkollu relazzjoni speċjali ma' dan il-Parlament mhux biss kif hemm miktub fit-trattat iżda anke kif hemm fid-dikjerazzjoni. Din ħad tkun importanti ħafna kif qalu membri oħrajn. U dan ħajkun l-ewwel suġġett tematiku għal din raġuni ħajkun importanti li aħna neħdu azzjoni kif nuxxira u mhux biss nserħu fuq id-dibattitu li huwa għaddej. Importanti li aħna nkunu nistgħu nirrispondu lill-Parlament dwar dak li jkun għaddej, però aħna nixtiequ illi huma jkunu jkunu jistgħu jkomplu jaħdmu fuq dak li qed iġir madwar id-dinja u nixtieq ringrazzja ħafna delegazzjonijiet madwar id-dinja u l-NGOs li verament jaħdmu f'kundizzjonijiet diffiċli u verament nixtieq li ringrazzjakom il-kol tal-li jatpoġġu dan is-suġġett fil-qalba tax-xogħol tagħkom. Grazzi ħafna Sinjura Ashton. U issa sabiex nintemmu dibattitu għana s-sur Sala Franka jek jieġbu. Grazzi ħafna li rappresentantaw li li nixtieq ringrazzja lil kulħadd tax-xogħol kollu li għamiltu anke dawk il-kollegi li għanuni biex inħejji dan ir-rapport u nirringrazzja kontribuzzjonijiet kollha li saru minn dawk kollha li kummentaw f'dan id-diskussjoni jiena ħadd nota b'sodisfazzjon, Sinjur Rushton, ta' kompromessot li jeżisti f'dan ir-rigward il-rappreżentanti fil-xer tal-Unjoni Ewropea ħajkollu rabta ta' permanenti u kontinu ta' dan il-parlament. Apparti il-termini tal-mandat issa stendejna matul dan il-dibattitu li jaħseb li għandhom japplikaw u koll l-interpretazzjoni ta' klawzola ta' demokrazija li għandna uħut mill pajjiżi terzi, hemm ukoll il-kwistjoni tal-personal. Jiena laqtitni ħafna dak li qal il-Sur Mitchell dwar il-profil ta' din il-persuna xi farrak ifakkarni ftit l-istorja li tintqal meta Aristotli fir-raba seklu qabel Kristu kien qed jimxi mad-disċipli tiegħu fl-iskola u wieħed mill-disċipli tiegħu qal xi ħaġa li tassew niżaħ ħażin mal-Maestru meta Aristotli wieġeb qal mhux jiena qed ngħidha dil ħaġa imma l-allim eh, tiegħek Pratun u dak li qal Aristotli għadu jinstema sal-lum fi żmien teknoloġiku qal jiena ħabib ta' Platun imma jini ħabib ikbar tal-verita. U għalek din hija ħaġa tittott ukoll fil-Parlament Ewropew u irid ikun hemm rabta bejn xogħol qed jagħmel dal-Parlament u l-Istati Membri u rappreżentant imma jrid kollox jiddefendi l-kwistjonijiet illi bħalma huma il-ksur ta' drittijiet umani għaliex il-taħam laħa dak li jixtieq dan il-parlament. Nixtiequ li f'dan is-seklu 21 it-drittijiet tal-bnidem jitħarsu l-erba' rokni tad-dinja. Grazzi ħafna Sur Sara. Franka Beck temmina dan id-dibattitu u l-vot ħanamluħ għad ħanoħdu ħada fil-taxu nofs. Issa il-punt li jmiss fuq l aġenda tagħna huwa il-punt